l-futur. Irridu naraw dak li mar tajjeb fl-efsi u ninkluduh fir regolament il-ġdwid dwar fil-programm Invest EU Jiena nilqa l-pożizzjoni tal-Parlament fuq Invest EU li votajtu fuq aktar kmieni illi jirrifletti l-modell ta' suċċess tal-EFSI il-Parlament talab il-Bank Ewropew ta' Investiment biex ikollu 75% ta' Invest EU fit-test legali kuntenti li rapporti proponi bidliet illi se waslu impett aktar qawwi jiżguraw ġestjoni effiċjenti u jiżguraw li jkun hemm banek ta' eh, promozzjonali illi jinvestu f'dan il-fond ukoll mela għal iktar minn 55 sena il-Bank Ewropea l-Investiment appoġġa l-politiki tal-Unjoni Ewropea esterni bi ftit li xejn spiża għal budget tal-Unjoni aħna ninvolvu finanzjament mis settur privat u noħolqu soluzzjonijiet innovattivi għas settur privat u pubbliku permezz tal-impentana u proġetti fiħdan l-Unjoni Ewropea barra minna il-bej għandu għarfin espert settorjali fi reġuni kollha tipi differenti ta' proġetti li jistgħu jisiru madwar id-dinja. Bħala il-fera tal-investiment estern tal-Unjoni Ewropea aħna attivi ħafna madwar id-dinja, pereżempju sabiex intejbu l-livell tal-għejxin, aħna niffinanzjaw l-SMEs u mikroimprizi eh, anki anke fl-Afrika nifokaw fuq iż-żgħażagħ u n-nies Afrikani fl-istess ħin nifinanzjaw proġetti favur il-klima fl-Asja l-Amerika Latina u nappoġġaw diplomazija Ewropea din infaslu wkoll il-politika tal-viċinat fejn aħna lesti illi eh, niwieġbu għal bżonnijiet prioritarji kif eh, kien hemm bżonn fuq il-Crane Package u fuq l-inizjattiva ta' reżiljenza fil-viċinat tal- tal-punent, timna wkoll ma fil-qasam tal-migrazzjoni pajjiżi ta' oriġini, pajjiżi ta' transitu. Hemm ħafna talba fil-aġenziji bilaterali tal-Unjoni Ewropea għal iktar strumenti u soluzzjonijiet innovattivi bankarji fil-waqt li l-otjiet se jibqgħu importanti qed jirrikonoxxu dejjem aktar illi hemm elementi oħrajn li jridu jsiru iktar importanti. Il-bej huwa lest li jiffaċilita u jikkoordina dawn l-affarijiet l isfida li qegħdin niffaċċaw, l isfidi li qed niffaċċaw ma' sostanzjali hemm ħafna inċertezza madwar il-tmexxija ta' mexxejja tad-dinja, pereżempju r-rwol taċ ċina u l-iktar fattur importanti it-teddidiet għal kunċett innifsu tal-multilateraliżmu. L-Ewropa trid turi rwol ta' tmexxija u għalhekk għandna bżonn ta' fera b'saħħitha ta' finanzjament u għandna bżonn ta' EIB li jkun b'saħħtu. Grazzi tal-li tkomplu tirriflettu l rwol importanti tal-EIB Eh, fil- fis-sistemi li għandkom maħsuba għal finanzjament barra mill-Unjoni Ewropea għal eh, wara l-sena 2020. Grazzi, Signora Kappel, tal semmejt il-kwistjonijiet tal-trasparenza, rendi kont, eh, grazzi fuq it-trasparenza. Diġà minn issa aħna trasparenti ħafna meta imqabbla ma' istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn u aħna beħsibna li nibqgħu trasparenti. Jiena nixtieq ukoll li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha jużaw l-istess kriterju, l-istess standards għall attivitajiet ta' istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn li jużaw għalina. Aħna għanna mpat qawwi fuq il-ħajja ta' kuljum taċ ċittadini, fuq l-evitar ta' taxxa u qegħdin naħdmu ħafna biex din tieqaf u eh, qed nagħmlu minn kollox biex nimitigaw dawn il-prattiki. Aħna qegħdin b'sebajnejn biex niżguraw illi l-flus illi nagħtu ma jintużawx ħażin. Fl-aħħar net ħana ġormakom fuq xi ħaġa illi sfortunatament qed iżomna u se tibqa iżomna Eh, okkupati għal ħafna smin, pereżempju eh, eh, qed nirreferi hawnhekk għal Brexit, meta sfortunatament ir-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropea u għaldaqstant ma jibqax membru ta' dan il-bank, dana se jkollu impatt kemm istituzzjonalment u anke finanzjarjament F'dan il-kuntest nixtieq nesprimi l-apprezzament tiegħi għal fatt li l-Parlament adotta malajr opinjoni pożittiva biex ibiddel l-istatut tal-governanza tal-bej minħabba l ħruġ tal-Unjoni Ewropea mill-Unjoni Ewropea il-Brexit ifisser illi l il kapital tal-bej se jonqos 40 biljun euro. Dan ifisser illi 100 biljun euro ta' tnaqqis fil-libertà li jkollna li nselfu marriċ meċa fejn ngħidilkom li dan f'interess ta' ħadd bħala sinjal ta' fiduċja fil-EIB il-Bord tad Diretturi li jappreżentaw l-Istati Membri kollha qablu fuq miżuri biex issaħħu il-bażi tal-kapital tal-bank wara l-Brexit. 27 membru tal-Unjoni Ewropea iddeċidew illi jużaw ir-riservi tal-bank u anki illi jżidu l-kapital. ċerti Stati Membri offrew ukoll illi jikkontribwixxu l-paid-in capital biex issaħħu l wol tagħhom fil-bank. Aħna fiduċjużi illi se nilħqu ftehim fuq il-sostituzzjoni sostituzzjoni tal-kapital qabel ma r-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropea u iktar u iktar li nħarsu l-abilità tal-Bank Ewropea l-Investiment biex nilħqu l-għanijiet ta' politika Ewropea. Il-kol se nitilfu xi ħaġa mill-Brexit imma naħseb li l-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni qed jagħmlu li jistgħu sabiex innaqsu l-ħsara. Grazzi ħafna għall-attenzjoni u s-saħerqan li nsegwi id-dibattit. Vielen Dank, Herr Präsident. Und nun erhält im Namen der Grazzi, President. Issa nagħti l-kelma lill-Kummissarju Katainen. Grazzi ħafna. Jiena nilqa dan ir-rapport u nixtieq nirringrazzja l-Parlament u speċjalment ir-relatur. Sur Kapel għal għal eh, informazzjoni importanti li fih nilqa u l-importanza li l-Parlament ta' fil-arfin tal-EIB bħala um, plejer ewlieni fil-prioritajiet tagħna l-bank huwa indispensabbli għall-implementazzjoni tal-politika tal-Unjoni Ewropea ġewwa u barra mill-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Il-bank prova wkoll l-abilità li jeġa jfassal l-attivitajiet tiegħu l-implementazzjoni ta' suċċess tal-FC juri l- dan perfettament u jerġa' jiddefinixxi l-mudelli kommerċali fil-nuqqasijiet li għad għandna speċjalment f'setturi bħal pereżempju l-innovazzjoni l-infrastruttura il-pożizzjonar strateġiku fis-setturi ehm, partikolari kienu fil-qalba ta' diskussjoni fl-2018 skont il- waqt li konna t-istennaw it-tluq ta' shareholder ewlieni azzjonista ewlieni tal-bank il-Renju Unit nilqa l-ftehim li ntlaħaq mill-Istati Membri fuq l-aspetti ewlenin wara l-irtirar tar-Renju Unit speċjalment fil-gwad tar-riformi dan pakkett juri l-impenn sħiħ tal-azzjonisti lejn l-IP dana juri biċar li l-bank se jibqa dana huwa essenzjali biex iżomm il-AAA rating fil kontesta negozjati tal-qafas multianwali li jmiss nixtieq nfakkar li l-eib se jibqa' l-punt ewlieni hawnhekk taħt il-fond tal-invest u i proponejna sħubija biex nappoġġjaw il- u niżguraw il-konsistenza u l-effiċenza taħt din proposta 75% eh, sem tal- fil-rigward tal-EIB se fil-regolament l eh, u kol tal-EIB se jkun essenzjali biex niddisinjaw u n-monitorjaw rapport fuq il-programm tal-investiju. Il-proposta ta' komissjoni għal viċinanza tal-wara l-2020 biex ikonna strument internazzjonali ta' kooperazzjoni se jaqat programmi eżistenti u ġoddi li jservu l-politika esterna tal-Unjoni Ewropea attwalment. Il-Kummissjoni proponiet li strument tal-Unjoni Ewropea għandha tkun għandha titpoġġa permess tal-arkitettura miftuħa fejn użaw l-arfin kollha mill-EIB u l-istituzzjonijiet nazzjonali finanzjarji kif ukoll il- e, atturi nazzjonali u internazzjonali, reġjonali il- il-bank se jibqa' imsieħeb ewlieni għall-Unjoni Ewropea għall attivitajiet esterni tas-self. Fis-semestru li jmiss bħalissa l-Kummissjoni qed ikollha diskussjoni mal-IB u istituzzjonijiet finanzjarja oħra biex insibu approċċ komuni biex l-IB kollha ikollu l-predibilità ehm, għal wara l-2020 Se nalaq billi nitkellem dwar żewġ elementi rilevanti li inti semmejthom fir-rapport l-ewwel net tibdi klimatiku. Il-Kummissjoni eh, tappoġġa l-azzjonijiet ambizjużi tal-Bank tal-EIB illi qed eh, skont li huma konformi anke mal-impenn ta' Pariġi b'investimenti fil-enerġija li tista' tiġġedded dan huwa essenzjali għal dan l-an. It-tieni il-konformità tat-taxxa l-Unjoni Ewropea um, għamlet ħafna progress fil-ġlida kontra l-evazjoni ta' taxxa. L-evazjoni taxxa ġdida fejn kopru l-operazzjonijiet ta' finanzjar u ta' investimenti. Pala segwitu il-Komissjoni kienet taħdem il-Viġi ma li IB u uh, imsieħba oħra tal-implementazzjoni biex nadattaw il-proċeduri ta' konformità f'dan l-ambjent ġdid Adottajna komunikazzjoni f'Marzu tal-2018 biex niffaċilitaw l-implementazzjoni ta' dawn il-ħtiġijiet ġodda. Nilqa il-kollaborazzjoni tal-EIB u l-Servizzi ta' Kommissjoni fejn nirriflettu l-iżviluppi ta' dan l-aħħar fuq il-livelli tal-Ewropea u internazzjonali fil-proċeduri tal-bank. Il-Komissjoni se tkompli timonitorja dan il-fajl mill-viċin u qed nistennew ħerqanin għall proposta tal-EIB għal eh, rigward tal-propożizzjoni tagħha l-proposta għal politika rilevanti. Nixtieq nerġa' nirringrazzja r-relatur u kull min ipparteċipa f'dan ix-xogħol. Għall-analiżi fil-fond ħafna ehm, u eh, ta' dan il-rapport. Grazzi, Kummissarju. Issa fisem il-Kumitat dwar il-Kummerċ Internazzjonali l-Onorevli Packet għal-minuta. Grazzi ħafna President kollegi aħna nħossu l-lebi qed jagħmel xogħol tajjeb. Il-xogħol strutturali u l ewlieni bħal jistaw joqodu fuq il- biex nistaw noqodu fuq il- li għabi biex eh, is-self ikun possibbli fir-rapport eh, jitkellem dwar finanzjar tal-EIB għax kif nafu l-bonds. Għana 60 biljun eh, kull sena, terz minnhom huma ta' dollari u bekk il-bank jista' jiġi espost għal pieni possibbli min-naħa tal-Amerikani u bekk li IB ma jkunx jista' jażel hu stess eh, fi xiriet jinvesti. id dollari huwa istrument tal-Istati eh, Uniti biex jidħol biex tidħol fil-ġeopolitika kollim kif id-dinja għandna naqsu l bonds tal-EIB eh, fil-dollari. Issa, grazzi, issa ngħaddu għal kelliema li qed jitkellmu f'isem il-gruppi politiċi lill PPE l-Onrevoli Langen. Grazzi ħafna, President Hoja, President Katajnen, Relatur, ħanibda billi nirringrazzja lilek, Sinjura Kappel, għamilt xogħol tajjeb eh, Sir Hoya, m'għandekx eh, tkun sorpris li illi ma tanċaw nis fil-parlament fil iżda ħafna xogħol għaddej biex ħejju għas sessjoni tagħda. Għanna ftit kollegi għal diversi persuni eminenti li se jaslu li għabi huwa istituzzjoni importanti ħafna Inti semmejt affarijiet tajbin dwaru il-Sinjura eh, Kappels eh, u koll il-PPS eh, jivota favur il-rapport dan il-rapport flimkien ma' relatur aħna zgurajna il-pozizjoni tagħna u maċċari fil-rapport. U naħseb li importanti li nenfasizzaw li l u huwa l-uniku bank internazzjonali li huwa is-sieda 100% tal-istati membri huwa skont l-istandards tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa vantaġġ ewlieni tiegħu il-bira kena vot fuq il-Brexit. Jiena personalment ma naħsibx li l-Brexit se jseħħ, naħseb li se prevenut iżda eh, ħaġa tajba illi li għajbi huwa xi ħaġa li nistgħu nużaw. Is-self jiġi provdut u l ammonti li tissellef huwa ikbar fil ta' valur minn dak li huwa qed jisselef mill-Bank Dinji eh, ħasra u tal-missija li mhux eh, kulħadd jafa din għax eh, li għandna daqshekk ftit nies hawnhekk għax dan għax aktarx li għandna niskutuh biżjed persuni iżda għadha se jkollna iżjed paċipazzjoni fil-votazzjoni liberali astjenew fil-votazzjoni l-SND astjenew ukoll u gruppi oħra votaw kontra. Basikament ir-rapport ġie adottat biss bil-voti tal-gruppi tal-PPE u tal-ECR dana u mhuwiex mhix tweġiba xirqa fl-appoġġ tal-EIB min-naħa tal-Parlament. Mela żewġ minuti. L-Onorevoli Jergo. Grazzi, President Jena u koll nishti nfaxħar il-rapport u l-rapporter imma rrit u koll nisħaq fuq zewċ idejat li naħseb illi mhumiex sviluppati bizzejiet fil-pozizjoni tal-Parlament Ewropew fuq l-importanza tal-Bank Ewropew tal-Investiment. Jena naqbel ma'kom illi IVA huwa attur globali importanti tal-Unjoni Ewropea li għandu importanza straordinarja fl-applikazzjoni tal-politiki tal priorit tal u tal għanijiet tal-politika tal-Unjoni Ewropea. U f'dan ir-rigward l-ewwel riflessjoni tiegħi fuq dan huwa l-importanza tal-azzjoni fil-pajjiżi terzi. Iva hemm ħafna pajjiżi fejn jaħdem dan il-bank huwa veru, ma forsi nistgħu nikkontemplaw jew li nżidu iktar self u operazzjonijiet bankarji f'pajjiżi oħrajn l-Ewropa eh, ħafna drabi tiġi deskritta bħala soft power li l prezenza militari u l-politika esterna tagħha hija dajfa wis. Jiena naħseb li l-azzjoni finanzjarja tagħna u l-importanza ta' dan il-bank li huwa tant importanti, tant kbir għal ħafna aspetti għandha tkun evalwata mill-ġdid. Mela l-ewwel il-pajjiżi terzi u t-tieni kumment li xtaqt nagħmel huwa li fil-rapport għandna nisfumaw din l-idea illi il-pajjiżi terzi mhux biss huma l ġirien tal-pajjiżi tal-, -pajjiżi tal vant u mhux kollha qegħdin fil-vant naħseb li qegħdin wis eh, nisħu fuq dan fuq il-vant u ebda referenza għall-Afrika mem u għall-Amerika Latina. Fl-Afrika eh, l-Afrika hija importanti u l-Bank Ewropea l-Investimenti li beda jopera mod partikolar f'dak li għandu x'jaqsam għall bidla fil-klima irrid jagħmel iktar u l-Amerika Latina hija importanti ħafna rridu nagħmlu iktar fil-Kuba, fil-Kolombja, fl-Amerika Ċentrali sabiex għalx il-bank jagħmel affarijiet importanti għal dawn il-pajjiżi wkoll. Grazzi. Dankeschön, im Namen der EKR. Grazzi, Alisjar għal benuta Mr. Uzuk. Signora President. President, Signori.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 l-appoġġ tal-settur privat u pubbliku fiż-żona tagħna. Jiena nara fil-partikolarment il-kooperazzjoni tal-bank mal-awtoritajiet nazzjonali biex biex nevitaw il ħassib tal-flus, il-frodi tat-taxxa u l-ippjanar fiskali aggressiv dawk l-attivitajiet huma komplementari u bekk Żewġ eh, eh, u bekkena l-azzjonijiet li ttieħdu mill il Polakki fl-aħħar snin fil-gwad tal-programm tal ju il-EIB huwa l-uniku bank li għandu ikun l-uniku eh, seħeb responsabbli għas-servicing għas-servicing tal-proġetti li jimmexxu taħt il program u nittama li dan ikun il-każ biex nikkonkludi prosit l-relatur. Grazzi ħafna. Mela, grupp tal alte l-Onorevoli Komnike. Signora Rapporter President, kollegi, Iva, il-Bank ta' Ewropew tal-investiment jikkontribwixxi għall-attività ekonomika fl-Unjoni Ewropea u l-in minna. Inti tkellimt ukoll eh, dwar l-effetti negattivi tal-Brexit. Il-bej għandu rwol importanti ħafna imma irrid niġbed l-attenzjoni tiegħek fuq fatt li intom mantkom iġibu ruħkom bħala bank privat imma eh, tieħdu azzjoni fejn m'hemmx finanzjament u hemm bżonnu. Mbagħad il-proġetti li huma finanzjati fid-dollaru għal raġunijiet li nista' nifhimhom imma forsi tistgħu tiġġieldu kontra il-faqar u anki kontra il-bidla fil-klima Umbat fl-aħħar net li tkomplu tippruvaw tirriformaw il-gvernanza, l-isforzi għat trasparenza eh, tagħkom u anki tal-intermedjarji tagħkom fuq il-frodi fiskali u ħasil tal-flus, aħna nitolbu li l-Banka Europea l-Investimenti juqgħod b'sebajnejn għal manuvri u tekniċi ġodda li qegħdin jintużaw eh, mill-kriminali fl-aħħar biex nala irid inħeġġiġkom bħala bank eh, li finanzja pajjiżi eh, li qed jiżviluppaw anki l imsieħ batan Afrikani nħeġġiġkom li tiffinanzjaw prioritarjament dawn il-proġetti u tiżguraw li l-atturi lokali igawdu l-iktar minnhom dawn u anki sabiex jiġġenera eh, dħul fiskali sabiex ikollhom eh, ikun jistgħu jiffinanzjaw politiki ekonomiċi tagħhom stess. Nifraħ lir rapporter u nistieden ukoll il-kollegi tiegħi jappoġġaw. Äh, L-onorevli Kurt, żewġ minuti għal-ħodor Iva l ewwel aħna se votaw kontra r rapport il għaliex għax kellna ħafna emendi kritiċi fuq il-prestazzjoni tal-EIB li ma tiħtux ma ġewx inklużi fil-kompromessi u bekk ma ħsibniex li l-kritiċi tagħna se tkun se jkunu inklużi fil-rapport nixtieq nifoka llum però fuq id-diskoni frigwat ta' tibdil klimatiku klima u l-konsistenza tal-politika Ewropea tagħna f'Novembru biss il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat l-istrateġija fit-tul għamlita ċara li l-Ewropa tista' u għandha tkun żero karbonju sal-2050. Dan ifisser li l-settur tal-enerġija jrid ikun eh, mingħajr il- Il-karboni karbonju sal-2040 għax dak is-settur irid jgħaddi l-ewwel għal dan il-pass sal-2040 l-infrastruttura tal-enerġija trid tkun b'żero emissjonijiet dan ifisser li l-investimenti li qed nagħmlu llum irridu jaħsbu dwar kif għana kif kif se nkunu mingħajr produzzjoni tal-karbonju sal 20 sena. Jiġifieri l-investimenti issa jrid jiġi iwassal għal zero karbonju. Mill-fossil fuels irid jitneħħa dan mhux il-każ issa għad fadal ħafna flus mill għajbi li qed jitlu fil-infrastruttura tal-fossil fuel bl-argument li tal-sigurtà. tal sigurtà ta' security iżda ma tistax tuża l-argument li qed jikkontradixxi l-istrateġija fit-tul tagħna naf li eib issa qed jgħid li Iva, se teġa tħarsu lejn l-istraġija tal-klima għal boħra, iżda nixti eh, nisma biżiet urġenza dan xfisser li għabi kif se jizgura li iżiet investimenti ma jitlux fil-infrastruttura fejn hemm il-fossil fuel, għax kull euro li tonfu il-fossil fuel illum il-ġurnata se jfisser li impossibbli li nkunu zero karbonju sa' 2050. Il-mira tal-Komissjoni din l-inkonsistenza irridu nsibu soluzzjoni għalija malajr. Namen e e Grazie Signora President. Il-grupp ta' Xelluk ħaj vota kontra dan il rapportu Raġuni huwa eżattament eh, għal dik li għal is-sur Eichhardt tal-ħodot Aħna tajna proposti speċifiċi sulajnen u kritikajna u trikitajna għal dan. Għax ir-raġuni u aħna għanna nżidu l-ġlida kontra l faqat Għanna e, e, ntejbu l-ġlida kontra għanna bżon trasparenza, għanna bżon nġildu kontra l-evazjoni ta' taxxa. Dawn l-emendi ma ġewx aċċettati. Ma ġewx accettati għax il-rapporter li huwa membru tal-INF e prefera li jaqqat maġġoranza ma nisijaru FUPP. E Ovvjament dak huwa dritt tagħha, imma Sur Hoyer imma Sur Hoyer jiena naħseb il fatt li qegħdin eh, nifirħu lil xulxin ma naħsibx li dekatejn li għajbi s-sid instituzjoni aħjar bla dubju li li għajbi għamlet biċċa xogħol tajba imma x-xogħol tagħha għandu bżonn li jkun aħjar għax l-Unjoni Ewropea għada lura dak li għandu xjaqsmam eh, l-investiment u l-Unjoni Ewropea għandha bżonn li lil in mill-frontieri tagħha wkoll. Ah naqra xi kliem li IB ma ma kellix miri u oġġettivi eh, ċari biex tkun tista' tuġġidika mhux kellhom suċċess jew la. Herix għal dan se ilu u kien membru tal-orti tal-awdituri. Dak kien li l-klim tiegħu. Eh, Sur dak kien komunist, dak kien xellugi, xi wieħed aħdar, dan huwa l-orti eh, Ewropea ta' Awditur. Grazzi ħafni. Grazzi ħafna fissem li ftidi eh, l-Onorevoli Kovern. Smart? Grazie ħafna, President. Iwa riflessjoni inkredibli tal- il-sentiment sentiment kontra l-Amerikani tal-Unjoni Ewropea li dan rapport mill trit li l-IB eh, titbiet mill-monita eh, li se importanti l dollar Diffiċ li l-wieħed jimmaġina li ma eh, li għajbit ma tkunx tista' tevita taqleb ċerta minn minni l-oħra. Imma l-Unjoni Ewropea qed tipprova tnaqqas id-dipendenza tal-EIB fuq is-sistema ta' ħlas tad dollar Għal liema raġuni biex turi l-qasa fiduċja tal-Unjoni Ewropea fil-politika esterna tal tawtorizza l-EIB biex tissellef l-Iran kontra sanzjonijiet ta' l-Istati Uniti. Dak ma kienx biżżejjed mill-lieder u l-nsimgħu li qegħdin jizvalbuna niffaċilitaw is-sanzjonijiet tal ġnus mawda mhux maniera li wieħed ja jkollu relazzjonijiet ma' l-alleat li se importanti u għal darbohra wara l-Brexit ir-Renju Uniti ikun l-aħjar amigu. Minn flok eh, eh, tina possibilità li l-randa ta' fuq tkun parti solida tar-Renju Unit li tkun parti tar-Renju Issa għal dejjem Il-President <clears throat> il-President taqta' il-mikrofonu tas-Sur Coburn. Għanna bżonn navanzaw jekk teċċedi il-ħin allokat b'50% qed toħroq problemi għal kollegi l-oħra. Grazzi ħafna. Nonorevoli <clears throat> Schackhauser. Grazzi Barbara għal dan ir-rapport eċċellenti kif għal kulħadd Imma jiena se nastieni, se nastieni minħabba s-sur Olje. Jidispeċini ħafna illi ma kontx awdaċi biżżejjed ma kontx qed adatta l bank għas sitwazzjoni partikolari u għalhekk jekk jogħġbok ħull l-eżempju ta' Filip Meinstadt fl-2012 li ġie għandi għall pranzu. Għanna dak li huwa finanzjament fuq is-swieq biex insibu finanzjament direttament eh, fil-Bank Ċentrali finanzjament fuq medda twila ta' li jkun adattat għal proġetti u dan jiftaħ il-ħila enormi ta' finanzjament. Issa dak li propona huwa li nwaqfu aġenzija ta' investiment marbuta mal-bank biex investu f'proġetti forsi eh, f'żoni fejn saru foqra minħabba l ewro u narmonizzaw in-nofsinhar u t tramuntana tal-żona għax huma hemm diskrepanza kbira ta' bejnietnom. Għalhekk għandna bżonn adattaw dan l-istrumenti skont is-sfidi ġodda Ewropej. Grazzi. Kiitos edustaja Schaffhauser ja sitten edustaja Fernandes, olkaa hyvä teilläkin. Grazie ħafna. Fernandes, minuti. Si, buenas noches. Tajb li kulħadd grazzi ħafna President Sur Hoyer. Il-plan Juncker li inti eh, ġestjonajt kellu lan li jimpussa l-demanda f'moment ta' krizi, ma kellu jkun eh, strument l-kull biex jqawwi l-investiment meta kien hemm depressjoni. Mill-pjan eh, Juncker għaddejna għall-Exit 2.0 u sa' investi ju. E U fl-opinjoni tiegħi li għan mistoqsija li xtaqna mela, hemm problema li forsi nistgħu eh, niffaċċaw jekk ma noqgħux attenti li l-kapaċità antiċiklika tal-pjan Juncker kellu fil-bidu jista forsi tintilef meta wieħed jistabilixi sistema ta' investiment permanenti minnaħa tal-bank. Tajjeb li jkun hemm iżid kapaċità ta' investiment ta' nitilfu il-kapaċità antiċiklika ta' dan element u kif jista' il-bank e, e, e, tajjeb tajjeb dak l-istrument l-inizjali li kellu tal-Jan Juncker. Sut papa dal-muli semxie problema fl-interpretazzjoni tal grik le sew, Saqs il-President? Grazie. Mussa naddu għall-Onorevoli Vajts. Jena ma nistax ninaqat għatma dawk li qegħdin eh, jitkellmu tajjeb dwar il-ħojer kapel naraw ħafna negozji fl ukrajina 7.2 biljun euro. U gwadan 600 miljun u 2017 merger u fl-Ukrajina beħta 1.5 biljun 50 biljun MHP 58 miljun euro mill-IB. Dawn eh, din kumpanija tipproduċi l-11.5 biljun tiġiġa kuljum u qed jiddoppjaw il-produzzjoni. U ikollhom eh, tkabbir eh, importanti fl-Unjoni Ewropea, ħaġa li aħna bdiewa fl-Unjoni Ewropea ma nistgħux niffaċċaw. Kif nistgħu niffaċċaw meta l-industrija agrikola ta' Ukrajina qed eh, tibgħat dawn it-tiġiġ kollha. Grazzi ħafna Sur Vajz. Għanna ċerta punti għanna ħafna punti eh, fuq l-agenda jekk ikolkom minuta kieġobkom tkellmu għal minuta u mhux iżjed. Naddu issa l-keċ tiegħi l-Onorevoli Sorio Jeski. Grazie ħafna. Nsiba diffiċli minar dettalji adekwati biex inkun nistan għamil valutazzjoni tal, tal eh, kif ħaġi l-aġir tal-bank mill-li jider li għad pożizzjoni tajba u dik tkun ħagġa tajba. Jien nixtieq jgħid l-Onorevoli Zorjevski, li turu iżjed fiduċa fil-industrija. Importanti għalina uh, u importanti għal fil-industrija kreattiva hija vitali u għandna bżonn naraw iżjed minn dan għax hija modesta wisq. Issa dwar l ukrajina huwa sieħeb importanti tagħna. Huwa importanti li aħna nappoġġawha jien nixtieq nkun naf ukoll dwar dak li qed inaċċiċipa. Grazzi. L-Onorevoli Marjas, grazzi ħafna Sinjora President, Sur Hoyer. Jien ħan repeti dak li għad qabel lilek. Il-Bank ta' Investiment Ewropej, dak li għandu xjaqsam il-Greċja, huwa dak li t tisellef lill kumpanji barrani biex ikunu jistgħu jixtru jaħtfu l-assi tal-Greċja, pubbliċi tal-Esa. Eh, kumpanija li suppost ħalset 1.5 biljun kella tixtri 14 er- airports reġjonali. Minn dan huwa ħafna minn dan huwa self. L-AIB ta' l-fraport 280 miljun euro biex jinvesti fl-airport. Għalix ma tajtux dan il-flus qabel lill-kumpanija li kienet tiġġestjona l-airports. Ma sbattajtix li l-istat biex tagħmel dal-investiment minn fuq il-kumpanija. l affa Bank ta' 280 miljun euro x'qed tagħmlu eżattament? Qegħdin tagħtu flus lill kumpanniji barranin biex ikunu jistgħu jatfu lassi pubbliċi Griegi għaliex ma jinvestux, għaliex jirċievu flus b'xejn. Grazzi ħafna, Onorevoli Marjas. Sur Kelly. Kont interessat ħafna li tlet MEPs semmew id-dollars eh, l-Stati Unit u l-AIB. Naħseb tkun opportunità mitlufa eh, jekk nisimgħu aħna forsi iżjed dettal il president eh, mill-lat finanzjarju u mill-lat politiku kol biex aħna nkunu nafu kif x'pożizzjoni nieħdu dwar din il-kwistjoni fil-ġejjini. Grazzi. Grazie ħafna sur Kelly. Kommissarju Katajinen. Tlet punti li ma ma kien referenza li jow ftit referenza li jom kemm dwar xol importan li qed li għajbi advisory services, l-operazzjonijiet fl-equity li huma elementi ġodda fil-operazzjonijiet tal-bank u kooperazzjonijiet mal-banek ta' promozzjoni nazzjonali dak huma tlieta li huma importanti ħafna meta wieħed iħares dwar dwar eh, lejn xandu jagħmel il-bank fil-ġejjieni biex ikun siħeb importanti b'da. Nixtieq nfakkar lil kulħadd li l-IB ma tobbliga lil ħadd biex jissellef. Taqdi li klijenti li jiġu il-bank u jitolbu strumenti finanzjarji. L-AIB mhijiex xi mediċina maġika għal mart kollu li wieħed jista' jimmaġina. Huwa huwa kull ma jagħmel huwa jiffinanza jagħti wkoll għajnuna teknika. U meta niġu għal Greċja, grazzi għall-AIB Eh, intraprizi żgħar u medji kienu rċevew finanzjar għal prodotti. U għal raġunijiet li aħna nafu il-banek Gregi ma kienux pozizjoni li faċilitaw faċilitaw l-għajnunijiet tal l eh, l-intraprizi żgħar u medji. Ma għawek li għajbi enet. Li għajbi għamel tagħmel ħafna biex tindirizza t-tibdil fil-klima. Imma l-bank ukoll taf li hemm riski fil-portfolio. Il-finanzjar dwar il-klima zdiet konkreta ħafna, imma kollox jiddependi fuq il-klijenti jekk joffrux proġetti li jagħmlu sensu li huma vijabbli. Aħna għandna narfu dan. Kiitokset varapuheenjohtaja. Grazzi ħafna. Kommissarju Katajnen. L-Onorevoli, eh, Sur Hoja jek Grazzi ħafna. Kien hemm ħafna mistoqsijiet u kommenti u kapaċi mhux ħankun nista' nreaġixxi għal kollha meta wieħed iżomm f'moħħu ħin li għandi disponibbli. Imma l offiċċju ta' Brussell jikkontattja lil kulħadd li għamel mistoqsija u f'ħaf ċerta każi hemm dibattitu politiku eh, speċjalment dak l-għandu xjaqsam il-moviment li eh, zero karbonju. Aħna nistaw namlu kontribut biex naslu għal l-għanijiet. Namlu dan billi ninvestu 3 eh, u 20 biljun f'dak li huwa renovabbli minn Pariġi sa 100 biljun għal dak li għandu xaqsam tibdil fil-klima mhux biss mill eh, proġetti biss il-green bonds mill għajbi kienet waħda mill-passi kbar biex wieħed jindirizza kwistjonijiet relatati mal tibdil fil-klima, ma jien nixtieq inkun ċara li għandna problema kbira internazzjonalment dwar standards u kriterju. Meta nitkellmu dwar eh, eh, green bond, ma tistax taqbad tpinġi bond aħħadra u tajt li dan huwa green bond. Jekk nisma il konferenzi eh, internazzjonali u, nara ċifri fuq proġetti ħodor u nara xemm involut u nsib li mhux qed naqraw l-istess ktieb u m'għandniex l-istess kriterja. Għanna bżon nużaw u naslu għal taksonomija li hija relevanti għal kolħat għanna ġa sar sar bieċa xogħol sewja sa ħafja dwar il-green bonds fejn miżjed ftehim issa dwar dak li huwa per pereżempju għall-ilma. Allora wieħed jista' jasal biex iqabbel u juża l-istess termini. Jiena nitlobkom eh, l-appoġġ meta mmorru għal ftehim internazzjonali fuq dawn il-kwistjonijiet. Punti ħoru għal li wieħed mill-tibdiliet kbar tal aħħar snin li bil-pjan Juncker stajna nindirizzaw l-sfidi ta' din ta' daw l-aħħar 10 snin. Imma rwol kontraċikliku li adottajna sa' ċertu punt spiċċa. Ma wasalniex kompletament imma sar ħafna xogħol. Naħseb li issa għandna l-obbligu niflu żied bir-raqqa il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri fil-proċess globalizzazzjoni u l-kompetizzjoni internazzjonali. Aħna qegħdin nittilfu pożizzjoni u ġurnata wara l-oħra. 15-il sena l-Stati Membri tal-Unjoni Ewropea qed jinvestu 1.5 fil-mija inqas kull sena fil-riċerka u eh, meta tqabbilna ma' Amerika ta' fuq u l-Asja. Dan ovvjament qed wassal għal tilfa għal telf ta' kompetittività. Għandna bżonn jkun hemm iżjed finanzjar aħjar tal innovazzjoni li tibda mill-fl-iskola primarja, fl-iskola tal-kindergarten. Issa dwar attivitajiet tagħna barra l-Unjoni Ewropea, ovvjament aħna għodda għall-Unjoni Ewropea barra l-Unjoni Ewropea u nistgħu nkunu effikaċi. Xi ħadd tkellem dwar poter eh, mhux ibes ċerta teddida, ma jekk intkom eh, ħanna nixtiequ nagħmlu iżjed fil-Afrika u postijiet oħra pempju mal Amerika Latina u mal-Asja. Ma eżempju oħra disposti nagħmlu iżjed, imma dan jirrikjedi li nsaħħu il-mandat ta' self barra minn unjoni Ewropea għal-bank tiegħu. Issa, dwar l-Afrika, naħseb li l-Ewropej għandhom bżonn naraw li kellu jkun il krizi tal-migrazzjoni li għed li ġanna nħarsu lej il-problemi li hemm fl-Afrika. U għandna bżonn niżviluppaw bil-politika ta' zvilupp minn bidu minn donor recipient u għed li għati u għed jirċivi għal partnerjat. Grazzi ħafna. Suur kiitos eh, pääjohtaja Hoyerille tästä. Grazzi, Sur Hoyer. <clears throat> U issa fl-aħħar nisimgħu minn ir-rapporteri Sur Kappell. Grazzi, is e Senjora Kappell. Nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha li ħadu sem e li nżidu l-kapacità tkun ħaġa tajba kien hemm stati membri illi hemm bżonn inkunu iktar reżiljenza għal eh, Balkani tisfel ġi miżjud u dina tkun ħaġa tajba għall istrateġija eh, tal-Afrika. Kif intkom tafu l-25% tal-volum ta' self mill-banek et jgħin kwistjoni tal-klima u affarijiet ħodor. U dinja dan u żvilupp pożittiv u jekk irridu imbidlu l-affarijiet fi għadil għanna bżon ta' mandat ġdid tal-bank. President Hoyer, hemm ħaġa li għandek raġun bisħieħ fuqa il-potenzjal illi l-istati membri illi ħalsu il-kwota tagħhom u huma partijiet interessati u il-volum ta' 3,000 miljon u meta wieħed iħares kemm hija importanti din il-ħaġa li Sur Coburn nistgħu ngħidulu li EIB forsi wara l-Brexit u jista' jista' jkun li ma jkunx hemm Brexit il-obligi eh, tal-Renju Unit se jiġu koperti mill-27 eh, stat membru rimanenti. <clears throat> u din hija ħaġa li hemm bżonn inżommu f'moħħna meta nivvutaw għada. Grazzi. <coughs> Signora Kappel. U bekna l din id-diskussjoni u l-votazzjoni sirada. Issa naddu għal punt li mis fuq l-agenda huwa r rapport ta' Sur Pirinski li huwa rapport annwali fuq il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-, -attivitajiet tal EIB għal-2017. Huwa importanti illi il-President Hoyer ikun prezenti u għat din id-diskussjoni u koll. L-ewel però nisimaw minn il-rapportera għal erba minuti. Grazzi, President. President Hoyer, Kommissarju. Kif għalet il-President, hija ħaġa tajba ħafna li inti jataw prezenti in persona għal din id-diskussjoni annwali fuq il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-EIB. Jiena kelli privileġġ illi insegwi l-attivitajiet tal-bank minn din il-perspettiva kemm bħala rapporter tal-Kumitat budget, budget u anki bħala shadow illi ili għaddej ħames snin f'din il-pożizzjoni. U jiena kuntent nippreżenta rapport illi tibni fuq il-pożizzjoni tal-Parlament ta' snin li għaddew u li eh, illi kellu appoġġ kbir fil-Kumitat. U jiena wkoll nixtieq nisħa illi ir-rapport jindika li l-attivitajiet ta' self għal 2017 għal 69.9 biljuni u l pożizzjoni tal-Kumitat tal-Audit il-statements finanzjari eh, jirrappreżentaw eh, pożizzjoni solida għal l-ewwel ta' Deċembru għal-2017 u anki l-cash flow skont il-qafas ta' kontabilità attwali. U fl-istess ħin, President u Kummissarju, il-rapport jirreferi għat ħassib kontinwu fuq id-distribuzzjoni ġeografika tal-firem tal-bank. E, eja e suġġett din illi nerġaw l-ura għalija għal ħafna snin u e, e, id-dejta turi illi fl-2017 nofs l-istati membri irċevew 80% tal-investimenti totali fl-Unjoni Ewropea waqt illi l-14 stat liħor irċeva bis 10% u nishtiq najt għawnek l-komissarju kif għal il-sur Katajnen u anki il-sur Hoyer illi li IB huwa jirċevi il talbiet għal budget għabbazi tal-evalwazzjoni taħħa un baħt tamel eh, eh, toħlo il-self dana ma jirrikorrispondix pero mal eh, ma situazzjoni skont l-istatut tal-bank biex jgħatu eh, biex jinvestu eh, fil-kozjoni territoriali u fil kwestjoni soċjali. Bla dubju ir-rwol tal-bank mhuwiex fil-fatt dak ta' riċevitur passiv. Hemm ħtieġa li l-bank jaġixxi u dana u anki misħuq fil- premessi tal rapport u hemm bżonn li sir evalwazzjoni f'ħafna setturi u dana biex ikunu nistgħu naraw f'xinu l vojtijiet ta' investimenti u anki fiha anki ħafna opportunitajiet għal kreazzjoni ta' impigi u investimenti fuq il-governanza tal-bank illi fil-mandat tal-Kokobu nishti nitkellem fuq il-risposta progressiva tal-bank eh, skont il-rizoluzzjonijiet tal-Parlament. U biex ikunem aċċess dejjem aħjar għal minuti tal- eh, laqat tal-korpi tal-bank eh, E, biex jittejbu il-proċeduri tal-menti applikati mill-banku fuq dan jena nishtiq nilqa l-isforzi li saru neringrazzja. U bħala konklużjoni nishtiq najt illi għatem problemi importanti fuq il-prevenzjoni e, ta' konflitti ta' interest e, minnaħa tal-membri tal-Komitat EFSI u anki fil- Eh, konflitt ta' interesti fil-management board u fil-board ta' diretturi. U anki fil-kwistjoni ta' intermedjari u anki beneficjari aħarin fuq dak li għandu xaqsam eh, mal mal mal-investimenti. U nara li dak nara tant jina bis l-erba minuti li suppost kelli għal-ideja. Grazie. Sur Pirinski. Issa għandi pjaċir nitlob li Sur Hoyer jitkellem. <clears throat> Grazie, President. U għan għalija nerġa nitkellem dim il-plenarja l-lejla u nitkellem mal-grupp fuq l-IB, fuq il-banku, fuq il-fond, l-IF biex aħna napoġġaw l-ekonomija tal-Ewropa. B'mod partikolari jena nixtieq ngħid fuq aħna nikkontrollaw l-attivitajiet finanzjarji tagħna u nitkellem fuq xi punti fil-Kumitat eh, ta' Kontroll tal-Baġit il-Kokobu illi jena nirringrazzja għal kontribuzzjoni tagħhom fuq dan ir-rapport. Sinjuri, fil-Flulju 18 ta' sena eh, li għaddit, aħna minna 350 eh, biljuni Eh, ta' investimenti għal Juncker Plan. U aħna tajna l-appoċ u aħna eh, edin ners u lejn il-500 biljun sal-2020. Dana u il-suċess tagħna u għanna ħafna ħidma minnaħat tal-bank tagħna li mhumiex qed jonqsu. Aħna diġà diskutejna xuhud il-kwistjoni tal-Brexit, il-rapport tal-Komitat tal-Kontroll tal-Budget, anki jitkellem fuq kwistjonijiet interni, u nixtieq jitkellem fuq żewġ punti. il reforma tal-governanza u il-koezjoni. Membri li IB edha fuq id-dim tal-istituzzjoni finanzjari fuq it-trasparenza u anki fuq il-kwalità tal-governanza. Aħna insegu il-prassi internazjonali bankarja, dana kien, tajjeb kien veru anki għal politika ta' trasparenza tal-banek mill-2015 u tapplika anki għal politika li niġildu kontra il- korruzzjoni u anki l-accountability fuq il-fat ta' politika Ewropea aħna aħna bank ta' standards oljin, għanna kooperazzjoni mal-Olaf, mal-Ombudsman u anki ħafna NGOs. Aħna nirċevu it-talbit tagħhom u nieħdu rakkomandazzjonijiet b'serjetà kbira u flimkien mal-Ombudsman eh, u mas-Segretarju Ġenerali u fl-2015 fi frar eh, eh, eh laħaqna l-politika tagħna li jaskont il-Kummissjoni Ewropea. Il-operaturi bħall-Ombudsman u Transparency International kif ukoll l-input minn konsultazzjonijiet pubbliċi kien parti minn dan il-proċess. Aħna qegħdin nippreparaw ruħna għall isfidi futuri biex insaħħu anki l-governanza nishtiq unsaħħu il-finanzi interni fl-Ulju, il-bord eh, qabel fuq roadmap u biex nbidlu il-governanza. 14 il-azzjoni eh, imbdew u se jkunu użati din is-sena. Waħda minn dawn kienet fuq il-rapport. Aħna sen namlu iktar, sen zidu il-kontrollu riskju u anki l-modell ta' riski fil-bank, fil-komitat tal-management u kif ukoll fil servizzi bankari u aħna niżguraw illi mm, membru tal-bank ikun responsabli għal risk management u allura ma jkollux responsabilità ta' vitajiet first line. U aħna għedin se namlu issa revizjoni tal-kodiċi ta' kondotta dan huwa importanti ħafna Eh, li kienet suġġett anki tal-rizoluzzjoni tal-Parlament, imma anki l komitat tana. Kif nistaw insaħħu il-governanza tana, hija li sen introduċu Group Chief Officer illi hija eh, azzjoni importanti ħafna. Umbat eh, li nsaħħu il-kapacità ta' deċizjonali tal-bank u fl-aħħar aħna għaddin dejjem namlu revizjoni u u namlu evalwazzjoni tal-valur miżjut li aħna noħolqu. Uh, Il-konċett ta' additionality hija importanti. Imma FC hija parti ċentrali mill-IB għax hekk aħna ma mmexwix u jekk e, jekk il-settur privat jista' jagħmel ix-xogħol tagħna, allora aħna nkunu ridondanti. Imma aħna lefsi qed juru illi dak li aħna namlu il-ħidma tagħna hija fil-fatt għandha valur miżjud. L-eligibilità hija prekondizjoni biss waqt illi il fċerti azzjonijiet aħna natu eh, kontribuzzjoni tangibli u l-appoċ mill-EIP se jkun ta' integrazzjoni minn kontribuzzjoni ta' sorsi oħrajn. b'dan il-mod issu waħdu ma jistax jasal eh, sal-istess livell eh, bħal meta jieħu il-beneficju tal-EIB il-servizzi tal-IIB eh, eh, eh, din jirikalibraw il-evaluazzjoni tripolari. Aħna bħala Bank tal-Unjoni Ewropea nħarsu lejn il-bżonijiet strutturali u napoġġaw transizjoni lejn finanza sostenibli u aħna l-ambizjoni tagħna għal insaħħu tkabbir l-impegi u naġexxu bħala katalista aħna nirrakkomandaw li l-appoċ tal-innovazzjoni u l-integrazzjoni, l-kozjoni ħal oħra miex kontradizzjoni fil-fat, għax dawn huma tliet affarijiet li jridu jittieħdu fl-istess moment. E, area inklużiva bħal tana tista biss e, tati l-azzjoni tana u Europa kompetitiva biss tista tati l-kondizjonijiet necessari għal koezjoni li nappoġġaw il-koezjoni u li nżidu l-konverġenza tibqa il-wieħed mill-anijiet tal-bank. Aħna għanna attivitajiet biex nappoġġaw l-koezjoni bil-mix ta' prodotti eh, self eh, speċifiċi għal kull settur u dana fil-fat kien 26% tal-attivitajiet tagħna fl-2015 u 16 u fl-2017 29.6 eh, il huma ftit inqas mill-mira tagħna ta' 30%. Fis-sena ta' wara aħna eh, morna li lem minn din il-mira u jiena kontent ukoll nħabbar illi l-azzjoni klimatika hija 33% eh, illi